kbir illi l-lum qed nilqgħu magħna delegazzjonijiet ta' membri parlamentari u viżitaturi oħra mill-Parlament tal-Mongolja u uh, din il-missjoni uh, mill-Mongolja għall-Unjoni Ewropea qegħdin magħna hawnhekk fil-Gallerija Diplomatika il-delegazzjonijiet, eh, il-membri tal delegazzjonijiet edin għawnek fi Brussel għal din il-seba laqa bej il-Mongolia u l-Parlament Ewropew sabiex insaxħu relazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u dak tal-Mongolia. Il-vizitaturi kellhom l-opportunità illi eh, jaraw kif jaħdem il-Parlament tagħna u nixtieq om zjara mill-aħjar hawnhekk. Dan ġranet li serqat ta' umana. Għanaddu għall-agenda tagħna. Il-vot dwar ir-rapport ta' Sinjura Atwol dwar l-azzjoni tal-komunità marbut